kom illi il-sugġerimenti ta'kom kolla se ikunu konsidrati. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, kelli rezoluzzjoni oħra biex eh, nissa il-votazzjoni eh, se tkun fil-11 nar l-erba, grazzi ħafna, u issa senaddu għal diskorsi tal-minuta U l-ewwel kelliem hija s-sinjura Petra Neves, jekk joġbok għal darbohra. Grazzi. Ħafna, Sur President, rigward it-temi ta' eh, frar li għadda. Kien hemm tornado um, reġjun partikolari u dan wassal għal tiksir ta' snin twal ta' investiment u dawn il-bdiewa issa eh, bil-rtizet eh, li intilfu mm, kellhom jiffaċċjaw tempesta oħra u telf tagħhom kienu ta' 4 miljun euro ma kellhomx rispons mill-awtoritajiet sallum il-ġurnata. Issa eh, numri juru kemmu importanti l-osservazzjoni fir-reġjun. Hemm fejn bidwi involut, hemm madwar 5000 ruħ, 10000 impjieg dirett jew indirett, dawn huma eh, qed naraw tibdil fil-klima li qed waslu għal tempesti differenti u eh, l-assigurazzjoni huma għoljin ħafna u naħseb li tkun importanti l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza eh, ċertu sigurtà minima bażika għal bdiewa u rridu nerġa' naħsbu għal limitu massimu eh, tal kwestjonijiet u għamnek qed nitkellmu dwar reġunijiet u koll li huma affettwati minn ħafna diżastri naturali li jistgħu jiġu esklużi mill-Fond ta' Solidarjetà. Grazzi. I just say that um, when you take the floor, you, you seem to speak slightly difficult for Signora Perez, eh, nixtieq ngħid illi inti meta titkellem taġġel ħafna biex titkellem u din toħloq diffikultà l-interpreti. Eh, allura nixtieq biex eh, titkellem daqsxejn iktar bil-mod. Issa l-kellim li jmiss fuq trasferment ta' trasport, Signora Fonston. Grazzi ħafna il-ġimgħa li għaddiet, deputat Slovak Jan Figel l ex kummissarju kien fi Brussel għal eh, diskussjoni biex jikseb fondi għal program ta' operazzjoni għal soċjetajiet ta' soċjetà edukazzjoni u inklużjoni eh, li toħloq għal 350 miljon euro biex jiġu trasferiti għal program ta' operazzjoni ta' trasport. Il-bini ta' toro huwa neċessarju iżda għanna l-istrateġija tal 2020 u bħalissa fi dan iż-żmien ta' kriżi rridu nifmu illi li nevitaw eh, inneħu eh, l-ostakli eh, tkabbir ta' xogħol u riski li jandom effett fuq anzi l-edukazzjoni, xjenza u riċerka huma kruċjali bħalissa għal għalina. Naqbel mal-għallima Slovaki ma' ċittadinu, esperti li ma' jifmux ma' din dan il-trasferiment u ma' jridu l-kummissarji jiddefendu l-impjiegi, r-riċerka, xjenza, l-edukazzjoni fejn 350 miljon euro huwa ħafna flus hawnhekk. Fit-trasport sfortunatament dan qed nirreferu għal 11 km ta' triq. Grazzi. Is Is-Sur Tremozo Barcellis, grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna. Is-sena, il-xar li għadda fil-fat kienem stazzjon ta' television TV 3 li jenala fil-reġjun tal-Valencia. Dan ma kienx minħabba ta' dannu bissa diversità lingwistika, iżda il-fatt li inala dan l-istazzjon tal-televizjoni dan huwa verament diffiċli minħabba illi aħna maqudin minħabba din il-lingwa reġjonali komuni. Aħna issa din nimponu b'sanzjonijiet finanzjarji illi bla dubju ta' xejn xi 20 sena ilu kienu attivi u sadin jisfurzaw sabiex jalqu dan l-istazzjon ta' televiżjoni, jiena naħseb illi din l-inizjattiva leġislattiva favur ir-reċezzjoni tal-istazzjon tat televizjoni Katalan tresqet quddiem il-Parlament b'ħafna firem min-naħa ta' dan ir-reġun. Iżda sissa sfortunatament għadu xejn ma sar, ringrazzjak. Grazzi ħafna Sur Tremopoulos, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-mekkanizmu ta' appoġġ dan l-aħħar ħabru l-impenni tal-gvern u ammonti kbar ta' flus illi għandhom jinġabru s sena 2015 minn beħ ta' proprjetà pubblika. Aħna mill-istqarrijiet nistgħu naraw li din il-kwistjoni li hija marbuta mal-ekonomija tal-Greċja hija illi aħna nbiħu l proprjetà pubblika fil-Greċja iżda mhux il-proprjetà kollha pubblika hija l-istess għandek ċertu bini illi m'għandhomx funzjonament m'għandhomx rwol pubbliku u hemm bosta art ukoll li tintuża għal anijiet tal-agrikoltura. U aħna nafu illi pereżempju l-art li kienet tintuża l-ajruport ta' Ateni ta' qabel issa edha tkun ipproċessata edha tinħadem sabiex aħna ikonna eh, ġnien żgħir u aħna ma tantx għandna ġonna fil-belt u għaldin raġuni għanna bżonna għanna dan il-ġnien sabiex aħna nippruvaw nippreservaw xi ftit wisq is-sitwazzjoni ambjentali tal-belt tagħna. Jiena naħseb illi aħna ninsew ir-rwol ambjentali, it-tħassib tan ambjentali jista' jmur kontra kull tip ta' prinċipju ta' svilupp sostenibbli u żgur li ma jistax ikollna blid sostenibbli fil ġejjini Grazzi, kollega. Sur Migelski, issa. Grazzi ħafna, Sur President, Signori. Xħasra li Sur Macmillan Scott tela eh, mill-presidenza jiena kelli um, xaħġa importanti xnajdlu, um, naf li u għandu interess fi drittijiet umani u għandi xnajd fuq drittijiet um, tal-nedmin kif tafu, sinjuri, wara l-elezzjoni f'Belarus, ħafna nies nis ġew arrestati il-kandidati presidenzjali kollha li ħarġu kontra l-Lushchenka uh, ġew arrestati. Wieħed minnhom Mikalevich ġie meħlus fit-19 ta' Jannar u qal li kien soġġett ta' tortura wkoll. Jiena miniex se nagħtikom deskrizzjoni ta' tortura iżda nista' ngħidilkom li t-tortura kienet ta' livell serju. Um, minħabba riżoluzzjoni li qed naddottaw din ġimma jiena qed indur lejkom u speċjalment lejn il-Viċi President Sur Macmillan Scott għandna nitkellmu biċ-ċar ehm, biex nizguraw li dawn il-prassi bħal dan bħal din tispiċċa. Grazzi, is-Sur Migalski. Issa, is-Sur Macmillan Scott eh, se qed jisma' dak li qed Aħna kollha però interessati fid-drittijiet ta' nedmin meta titkellem dwar it-tortura. Jiena nista' nassiguralkom illi jiena stess um, illi neħaw id dwifer tiegħi um, jiena għandi interess kbir f'dan sitwazzjonijiet Allura jiena għandi ngħid li kulħadd hawnhekk huwa interessat ħafna. Sir Megapok tess issa jista' jitkellem. Grazzi, Sir President. Il-bidu ta' din is-sena kienet isa kanzunetta um, se konna dinja ġdida fej trid tistudja mbagħad um, saret is, isu innu permezz tal-Facebook iż-żgħażagħ jistgħu jużaw jagħmlu l-protesti jiena qed nitkellem dwar il-qeda, l-iskjavi li huma soġġetti għal subkontratti għal eh, impiegi prekarji. Dawn in-nies illi l-ewwel jistudjaw f'pajjiżi u mbagħad kważi kważi rridu ħalsu biex jaħdmu u jitħallsu 500 euro kull xar issa għandna 40,000 persuni li eh, qed jieħdu parti minn din il-kampanja ehm, fuq l-internet. Huwa tajjeb illi illi rridu nix nibqaw kwiet fil-gwar ta' prekarjetà kif eh, tinat il-kanzunetta eh, ma nisawx ma nifilħux neħdu iżjed. Grazzi. Is-sur Salagrakas. Rakas. Grazzi ħafna, Sur President. Jina se nitkellem dwar il-Libja. Avvenimenti li qed jiġru fil-Libja, Tunizija u l-Eġittu U aktar demmija u għandhom bidliet drammatiċi qed naraw nies li qed eh, ipoġġu ruhom kontra ir-reġim qed jiġġieldu kontra reġim li għal snin twal toħoloq eh, problemi ta' żvilupp ta' ġustizzja soċjali. L-Ewropa hija interessata ħafna f'dan is-settur, sinjuri. Hemm ħafna kumpaniji Ewropej, Ingliżi, Franċiżi, Ġermaniżi bbażati fil-Libja u dan il-pajjiż huwa t-tielet l-akbar produttur ta' żejt fl-Afrika. U bħalissa qed naraw prezzijiet ta' żejt li qed jolew ma' smewiet bħalissa, allura naħseb li l-Ewropa trid tindirizza ħafna eh, minħabba l-migranti li qed jiġu mhux biss mill-Libja imma mill-tramuntana tal-Afrika kollha kemm jew tieni bir-riżultati tal-budget li qed jiġu affettwati diġà mill-kriżi ekonomika. Iżda naħseb li rridu nħarsu lejn raġunijiet u nieħdu miżuri eh, f'rigward ta' dak li qed jiġri fl-Ewropa wkoll, rridu noħolqu impjiegi u futur għal zaza għaliex dak li rajna hu illi zaza fl-Afrika ma kellhomx tama fid-dinja rbija u nibża li dan jista' jiġri hawnhekk ukoll. Grazzi. Ħafna s-sur Valdmir Tudor. Signori, ftit jimilu il-partit eh, fil-gvern fil-Rumanija ħa deċizjoni u vota biex eh, jagħmel biex joqtol il-klib li kien hemm barra fit-triq. U dan eh, naħseb eh, m'għandux seħel. Ġesu verament ħab il-kulħadd kull ħlejqiet u qal illi eh, ħobb kollox. U nappella l-daw kollha li għandhom il-klib li ħobbu il-klib tagħhom. Ir-Rumanija hawnhekk terġa' tmur għal żminijiet ta' Dark Ages. Eh, issa qed toqtol il-klieb iżda aktar tard se toqtol in-nies. Il-qtil ta' l-klieb eh, turi eh, pass u hija hija xi ħaġa tajba għal kummerċ. Nappella l daw kollha biex jieħdu azzjonijiet mezzi differenti fl-istorja li l-qtil qatt ma solva xejn. Grazzi. la palabra la doktora Teoharus. Grazzi ħafna sassu n-snira tiegħu Karus Kieċbok. Ringrazzjak, Sur President, Aziz kollegi, Signora Kummissarju, dan l-aħħar aħna l-kol kemm aħna stajna naraw x'kienet jiġri fl-Afrika ta' tramuntana iżda ma nistgħux ninsew x'qed jiġri fil-parti okkupata mit-Torok fiċ-Ċipru Din hija xi ħaġa importanti ħafna dejjem nitkellmu dwarha, speċjalment għal dawk li qegħdin iħossu li qed ninjorawhom u li mhux qed nisimgħu t-talb tagħhom. L-okkupazzjoni torka imponiet reġim ekonomiku li verament mhuwiex ġust u għedin jipruvaw jimbuttaw jikkaċċu l-barra il-popolazzjoni nattiva f'dan ir-reġun li huwa okkupat. Ħafna mill-moskej li qed jinbnew f'dan ir-reġun u il dak li qed jintbagħat minaħħa tas-Sur Erdogan f'Ċipru ta' Tramuntana hija kollu jwassal għat tkeċċija tal-popolazzjoni nattiva. Jiena naħseb illi hemm bżonn li niftħu id-nejna u nisimgħu eżattament ħalli naraw x'qed jiġri f'dak l-għandu x'jaqsam ir-ribellioni tal-ħbib tagħna minn Ċipru. Grazzi ħafna għażiż kollega mhux qed nara lis-Sur fil-Kamra. Mela ngħaddu issa Sur Pirillo. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sitwazzjoni tal-ton tal-finna l-blu qed wassal għal kriżi qawwija fil-Baħar tal-Mediterran. Il-Gvern Taljan ippermetta kwotas għal bastimenti professjonali biss u mhux għal dawk is-sajjida li jistadu bħala passatemp. Din hija sitwazzjoni stramba ħafna li qiegħda tippenalizza biss l-ċertu tip ta' sajjeda. Jena naħseb li nista' ngħidlek kanzi li l-effetti negattivi li qegħdin jinħolqu minħabba din id-deċiżjoni li t-tiedet anka vizavi tip ta' sajt ieħor għal speċi differenti ta' jgħat jaffetwa s-situazzjoni tas sajt għana jina nittama li l-attivitajiet tas sajt ħerġaw jinfetħu għas-sena 2011, speċjalment f'dawk iż-żoni li huma milquta b'mod partikolari, speċjalment fil-Kalabrija, u nixtiequ li jkollna reviżjoni u kol possibilità ta' reviżjoni s-sena 2012. Grazie. Signora Alfana issa. Grazie ħafna sur President, nemmen illi dak li ġara fil-Van Nofsani, fissir l-istituzzjonijiet um, Ewropej jifmu illi ma nistawx ninsaw id-drittijiet tal-bnedem. Għandi nitkellem kontra inizjattiva tal-mistħija tal-gvern fl-Italja li suppost salva Berlusconi mill-proċess illi ġi stabilit tal-offizi kbar li kommetta l-prostituzzjoni per eżempju għandu jiġi deċiż ehm, flima orti se eh, jiġi proċessat Berlusconi ehm, Berlusconi m'għandniex inkomplu ninjoraw li għal darboħra demokrazija eh, fl-Italja qed titwaqqa minħabba Berlusconi ħafna kollegi diġa' iffirmaw petizjoni ehm, petizzjoni biex eh, biex jibatu messaġġ il-Parlament Taljan mill-popolazzjoni Italjana. Konċidenza stramba il-Ministru eh, tana fi Strasburgu kienet jitkellem dwar il-pjaniet hawnhekk u ma sabx possibilità waħda biex jiltaqa' mal-Parlament Ewropew. Forsi għanna nisimaw il-mistoqsijiet skomdi li qed jispuntaw mill-popolazzjoni Italjana. Grazzi. Grazzi tkellimt kontet taġel meta titkellem eh, u għad diffiċli għall-interpreti mbagħad jgħid il-President. Jina ma stajċ eh, ninterrompik tant kontetta ġel illi <laughs> forsi kienet intilef jekk eh, jekk waqafta, forsi għal darboħra tista' titkellem iżjed bil-mod. Is-sur Vlasa kif se jista' jitkellem. Sur President, Signori, Jina nisht infakkarkom dwar il-deċizjoni tal-orġi tal-deċizjoni ċe ehm, 236 tal-ġimgħa l-oħra skont din deċiżjoni mill-21 ta' Diċembru ta' sena d-dieħla mhux se jkun iżjed possibbli li tiddistingwi bejn il-min ikun qed jixtri l-assigurazzjoni fuq abbażi tas-sess um, dina se tkun estrema wis, eh, se kolla effett ta' detriment fuq il-settur il tal-assigurazzjoni tal miex loġika. Isu il-kumpanija il kumpanijiet il tal assigurazzjoni ma jistawx jihdu in konsiderazzjoni um, kemm il-darba sewwi uh, kellu incident jew jekk um, uh, dar tinsab fuq l-olja u miex suġġetta l-arar. l-ammont tal-imwiet fost l-irġil huwa iżjed sinifikanti mill-ammont tal-imwiet fil- tan-nisa l-irġil fil-Repubblika Ċeka jistaw għandhom aspettattiva tal-ħajja inqas minn nisa din tmur kontra teorija vera illi tissuġġerixxi li ma tistax tiddistingwi bejn l-irġiel u n-nisa għall-għaniet tal-assigurazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna sul Ferreira. Grazzi ħafna sur President. Il-konsekwenzi soċjali ta' sviluppi fl-Europa tmur għallar u tisiru mm, ħafna profitti minn ċerta entitajiet u qed tikkomplu eh, bil-distorzjoni eh, li mhijiex sostenibbli grazzi għal djun. Eh, u kemm il-mexxejja tal-UE se jkomplu miexinek dwar il-patt tal-kompetitività qed tittella t-taxxa u l-żmien ta' meta wieħed jirtira qed jitla il fuq dejjem u dan timur kontra r-rida tal-poplu. Iżda l-ġlida tkompli u tessir iktar intensiva fl-Ewropa, lura jina nappella biex dan dawn il-passi lura mhuwiex inevitabbli. Żgur hemm xi direzzjoni differenti. Aħna nixtieq nappoġġjaw eh, appoġġ tagħna l-strikes u l-protesti b'mod partikolari għas-CGTB eh, għall strike ta' CGTB fil-Portugal eh, huma sinjali li forsi jkun hemm tama l-futur. Grazzi. Issa, is-Sinjura Vetman. Sur President, kollegi, il-kondizjoni tal-ħajja ċipriotti fil-tramuntana ta' ċipru, dik eh, li eh, hija mmexxija mill-armata ta' Torok, eh, hija waħda jibsa ħafna. Hemm il-vjolazzjonijiet kontra drittijiet tal-bniedem. Turkija qed ċaqla l-popolazzjoni lejn lejn ċipru allura qed wassal għal bidla demografika. Il-ċipriotti hemmhekk huma minorità diġà u ħafna ismijiet tal bliet imbidlu diġa. Saru żewġ rivelli f'dawn l-aħħar ġimatej u bħala riżultat ehm, mod verbali ċittadini ċiprioti ġew miljati ehm, permezz ta' ħolqien ta' gvernatura hemmhekk. Allura nappella biex dawn eh, dan l-art biex din l-art ma tintilifx biex issir azzjoni biex din l-art Ewropea ma tintilifx eh, u taħt li dejn iċ-Ċipriotti. Grazzi. Il-Presidente eh, Buzek. Grazzi ħafna, Signora Vertman. Grazzi li signora Vertman issa din it-talba li t-tennanti ħanresquwa. Issa naddu assur sur Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju ftit sjat ilu mundis għal darbaħra reġa ta' falura l-ekonomija Griega. Aħna nafu li l-partit ta' l-oppozizjoni fil-Greċja aħna inħadnu dan il-partit tal oppożizzjoni kritika mod ħarx ħafna l-politika illi kien jgħat jimplementa l-gvern Iżda ġurnata qabel, ġurnata importanti ħafna fil-Greċja, ġurnata qabel diskussjonijiet importanti ħafna fil-Greċja fil-11 u fil-15 ta' Marzu fis-summit tal-Unjoni Ewropea qabel ma jittieħdu deċiżjoni importanti ħafna. Mhux il-Greċja biss seda tbati minħabba dan din il bassa politika f'dak dak li xaqsam l-ekonomija U jiena nixtieq nitkellem fuq is-summit ta' Marzu. Dinja dan huwa diħa tkun laqgħa importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea kollha jekk kifalli jekk kifalli żgur li dan ħajfasser falliment għal kulħadd. Aħna m'għandniex iktar ħin x'naħlu rridu nieħdu azzjoni. Grazzi ħafna żis kollega. Issa ngħaddu għas-Sinjur Enċu. Grazzi ħafna. Sur President koalizzjoni ta' NGOs għal fondi strutturali fir-Rumanija għaluli illi il-fondi strutturali mhumiex qegħdin jitqasmu mod tajjeb u hemm ġestjoni ħażina ħafna ta' dawn il-fondi, speċjalment dak li għandu x'jaqsam il-programm strutturali għar riżorsi umani. U aħna nafu li fir-Rumanija taw il-kelma li huma ħajpruvaw jam imexxu aħjar il-fondi strutturali iżda sissa ma ġara xejn ma kien hemm l-ebda progress u nafu illi dawn il-fondi strutturali u l-ġestjoni tagħhom mhix qed timxi b'tali mod li tiffaċilita l-aċċess għall benefiċjarji iżda bil-kontra. il sistema mhijiex trasparenti, u l-fondi nataw biss konċertu kundizzjonijiet. U jiena nixtieq nappella lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tintervjeni u tikkontrolla lil dawk l-aġenziji illi qegħdin imexxu bħalissa l-ġestjoni tal-fondi strutturali. Intervent estern biss jista' jwaqqaf din il-korruzzjoni li qed isseħħ fuq kull livell mir-rappreżentanti tal-gvern illi għandna bħalissa. Ningrazzjak. Grazzi ħafna s-sassur Galler. Grazzi ħafna dak li għandu xaqsam rikonċiljazzjoni fil-pajis tiegħi. Nafu li kien hemm iktar minn 338 miljun euro li kienu disponibbli għal proġetti fil-pajis tiegħi. Speċjalment tal-reġun żvantaġġati, s-sena li għaddiet kien hemm 98 miljun għall edukazzjoni u għal anijiet oħrajn. Però aħna nafu illi hemm ħafna wkoll li qed jingħad fuq il-ġejjieni l-Unjoni Ewropea dan l-aħħar tkellmet fuq il-fond bħala parti mit-tnaqqis mill-budget. Iżda aħna konna qegħdin eh, nistennew illi mbagħad dan l-ammont jiżdied b'xi mod l-Unjoni Ewropea qalet li tixtieq tappoġġa l programm tal-IFA u dawk li appoġġaw min-naħa tal-Istati Uniti qegħdin jgħidu li għandhom ikunu daqsxejn kritiċi ma nistgħux nippermettu li jkun hemm dawn il-fondi fuq bażi bla limitu. Ningrazzjak. Grazzi, Soċaneski, kjoġbo. Sur President, Signori, narħat li għadda kien hemm elezzjonijiet lokali fil litwania il-grupp li jirrappreżentaw il-minoranza pollakka mm, mar tajjeb. Minkejja l-fatt li l Pollakki fil litwania eh, ilom ehm, ilu għet iseħħ ħafna diskriminazzjoni kontri kontrihom fl axar snin ehm, u dak li jittieħed minnom 50 sena ilu ma reġax l lura kom opportunitajiet edukazzjonali ehm, u ma ristretti. Il-kunjomit taħħom jitkisru u l-litri polla kima jistaw xintużaw. Mux possibli ma tistax um, ipoġġu l-ismijiet ta' toroq b'żewġ lingwi minkejja li hemm uh, ordni għal dan mill kunsill tal-Ewropa. Grazzi. Grazzi Sur Mary issa jista' jitkellem. Grazzi, eh, jiena xtaqt najt biss li l-grupp tiegħi kontra d-deċiżjoni li ttieħdet mill-Kunsill biex nistendu l-ftehim dwar is-sajt mal-Marok għal sena. Aħna mm, maħniex kontenti b'din deċiżjoni għax dina tkopri l-ibħra mhux autonomi tal-Sahara. sahara is-Sahara hija waħda mill-reġunijiet tal-Afrika li jridu jiġu dekolonizzati, jaqgħu taħt il-ġinus maquda. Għalhekk dan il-ftehim m'għandux jinkludi dawn l-ilmed, dawn l-ibra tas-Sahara tal-Punent. Dan mhuwiex parti mill-Marok. Is-servizzi tekniċi esprimaw il-riservi tagħhom għax il-benefiċċji taħt il-ftehim li kien hemm qabel dwar is-sajt ma kienx applika għall popolazzjoni ta' Sahara. Aħna kontra 100% din deċiżjoni u nasab li drittijiet ta' Tunizja u fil-gwar ta' situazzjoni fil-Magreb bħalissa għandna nkunu kawti, speċjalment fil-gwar tal-twettiq tal-liġi internazzjonali. Grazzi. Is-sur xejra issa. Grazzi. Ħafna sur President, Komissarju. Il-Parlament Ewropew se jkollu jieħu l-pożizzjoni fuq regolament Porsaj li għandha tesprimi responsabilità mar reġunijiet differenti tal-Unjoni Ewropea. Hija kwestjoni tal-inkorporazzjoni ta' realtà legali ta' Trattat ta' Lisbona iżdu u koll eh, il-regolament tal-posej ikun aktar flessibli bek. Nafu eh, ma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' reġjuni eh, fil-limiti tal-Ewropa u dan irid jiġi adottat u adattat għal dawn ir-reġjunijiet. Hawnhekk mod partikolari qed nitkellem dwar Madeira fejn trid tindirizza l sfidi eh, ta' importazzjoni ta' prodotti u mod partikolari għal tkabbir tal-banana li huwa eh, meddet minħabba pajjiżi terzi. Iżda wkoll eh, nirreferi għal tkabbir tal-ene għall-imbitu nħoss li għandha jkun kontribuzzjoni propju għalek. Grazzi. Grazzi, s-sur Patenissa li jmiss. Signor, nixtieq inkellimkom dwar l-iżvilupp dwar il-mandat ta' arrest Ewropew. Ħafna drabi nies jiġu arrestati meta m'hemm l mandat, l-ebda prova kontrihom, l-ebda evidenza u da ma jistgħux jisofru estradizzjoni. U issa hemm bidla żgħira il-kostituent tiegħi, issu Dr. Miguel Mansoso, qed jiffaċċa estradizzjoni lejn Spanja mhux minħabba eh, Eh, xi tip ta' azzjoni li jagħmel kontra liġi iżda minħabba eh, investigazzjoni eh, li qiegħda indirizzata lih. Din persuna li qed tgħix f'Londra issa tista' tkisser ħajta kollha minħabba investigazzjoni minħabba xi ħaġa li huma milx jina nista nagħti aktar dettalji dwar dan il każ lil kull min li huwa interessat l-inġustizzi li qed isiru hawnhekk fisem il-mandat ta' rest Ewropew irridu jitwaqfu issa grazzi. Ora il signor Issa is-Sur Kukan. Grazzi ħafna, Sur President l-Unjoni Ewropea trid tieħu pożizzjoni fuq il-Belarus. Ma tistax tikkomunika ma' reġim illi eh, kompli iżomm il-preġunieri politiċi illi ma jippermettix il-medja ħilsa u l-politika eh, soċjali tew Koshenko mhijiex eh, hija limitata anzi u l-Unjoni Ewropea trid tieħu vantaġġ tagħha u il-pajjiż biex joħroġ eh, toħroġ mill-sitwazzjoni awtoritarja li hemm bħalissa il-pajjiżi komunisti għandhom esperjenza ta' reġims eh, bħal propju dan fil-Belarus. Il-pożizzjoni tagħna hija lura bbażata fuq prinċipji u valuri. L-UE għanda tindirizza problemi tan nies illi eh, bidlu l-elezzjonijiet, il-rizultati ta' elezzjonijiet u eh, attakkaw il-kompetituri eh, fl-elezzjonijiet. Rrit ikun hemm aktar kompetizzjoni, aktar komunikazzjoni bejn nies, rrit ikun hemm alternativa għal sitwazzjoni preżenti abbażata fuq l-ideali pajjiż bil-gvernanza awtoritarja m'għandix futur fl-Ewropa. Grazzi Sur Kukan. Grazzi ħafna s signor li grik pjeġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Għaziza Kommissarju, jina nishtiq nitkellem dwar il-patt ta' konverġenza kompetittività ftit qabel is-summit dwar il zona euro li ħajseħ fil-11 ta' marzu mra ftit oħra naħseb li importanti ħafna li tkellmu fuq l-idea ta' patta konverġenza u kompetittività. Din hija idea li toġobna ħafna u aħna l nixtiequha. Naturalment il-patta kompetittività ma jistax ikun diskuss u negozjat kif inhu bħalissa. Ma naħsibx li aħna nistgħu nqisuh bħal lista ta' xewqat li qatt ma ħajwaslu mkien bħala dokumenti ieħor l oħrajn, iżda aħna rridu naraw illi aħna qegħdin nippruvaw navvanzaw il-pilastru ekonomiku, qegħdin nippruvaw nżidu l-kwantità u l-kwalità f'dak li għandu x'jaqsam l-ekonomiji u l-ġestjoni tal-ekonomiji Ewropej. Wanka illi ikun hemm ġestjoni aħjar speċjalment fl-oqsma ta' kompetenzi nazzjonali li huma importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam iż-żieda tal-kompetittività l-ġlida u l-diffikultajiet fuq livell globali u kif ukoll fuq nazzjonali dawn kollha huma sinjali li qegħdin jgħidulna li aħna rridu nsaħħu l-kompetittività fuq il-livell internazzjonali sabiex nagħmlu dan aħna rridu nkomplu nġildu kontra d-dejn pubbliku sabiex ikonna munita ħafna iktar stabbli u apparti minn hekk ikollna sistemi ta' taxxi u ekonomiċi li jkunu ħafna qreb ta' xulxin. Aħna wkoll smajna xiftit informazzjoni dwar l-approċ intergovernmentali mqabbel ma l-approċ komunitarju naħseb li dan huwa dibattitu li ma tantx huwa marbut ma tħassib li għandhom iċ-ċittadini tagħna. U naħseb li jew aħna l-aħjar ħaġa li jew ikonna approċċ Ewropew kif jgħid is-Silvan Ewropew kellha ma jkollna l-ebda approċċ. Grazzi ħafna s-Sur Sikjerski. Grazzi ħafna jiena wkoll ħanerġa' nitkellem fuq l-istess ħaġa li eh, kemm tkellmet il-kelma ta' qabli dan il-patt tal-kompetittività huwa maħsub li jimplementa ċertu riformi ħallibek aħna insaħħu l-kompetittività fiż-żona ewro u nerġgħu insaħħu wkoll il-fiduċja tal-investituri fil-munita euro. Nafu li hemm bosta elementi importanti pa tnaqqis tad-dejn u riforma tas-sistema tal-pensjonijiet, però aħna rridu niftħu għajnejna ħalli narfu il-perikli illi għandna u t-teddidiet aħna nafu illi aħna wasalna l-problemi li ninsabu fihom bħalissa minħabba li ma kienx hemm konsultazzjoni wiesa u din waslet għal ċertu suspetti u dubji minħabba illi kien hemm ċertu nies li ħasbu l franċsa u l-Ġermanja jisom kienu ħajpruvaw jimplementaw xi ħaġa waħedhom mingħajr ma jitkellmu mal-imsieħba l-oħrajn. Jiena naħseb illi dan forsi għandu l-intenzjoni li joħloq Ewropa li timxi fuq żewġ binajri illi konna settur kompetittiv ħafna u konna wkoll suq nukleari. Minkejja l-fatt li aħna stedinna l pajjiżi oħrajn li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea, naħseb li din kienet mossa ta' tattika biss, iżda ma, kienet tfisser xejn fir-realtà. Jiena naħseb li dan il-patt jista' iwassal illi ż żona euro tkun teddida fiha nifisha għas-suq waħdini. Grazzi. Mela bekk wasanna tmiem għad-dibattiti tana xkenna il-Sinjora Barbara Matero għal-minuta iżda minni qed rawnek. hawnhekk.